Il-Kummissjoni eh, rrappreżentat żewġ listi ta' pajjiżi, jiġifieri tnejn rifjutati mill-Parlament Ewropew anki b'inizjattiva tal-Partit Politiku tiegħi prinċipalment mm, minħabba li nitkellmu fuq il-ċnat tal-Istati tal-Ewropew għalhekk issa l-Kummissjoni ddeċidiet issa li tinkludi wkoll Panama u l-Arabja Sawdita u biex hekk ikollna din il-lista hemm bżonn l-iktar u iktar dawn il-pajjiżi li ma jidhrux. U għalhekk dan mod partikolari u ħaġa li xtaqna l-identifikaw. Pereżempju l-Svizzera illi eh, tikser artikli tal-kodiċi eh, tal tal-konvenzjoni tal-ħasil tal-flus. Sinjuri, jekk aħna nixtiequ tas-so nilqgħu għat-terrorizmu internazzjonali u l-ħasil tal-flus għandna bżonn ukoll naraw ir-rotot ta' finanzjament u għalhekk dan se jinvolvi wkoll dawk il-tax havens fejn il-fortuni l-ġid ġifiri tagħhom huma tal-multinazzjonali Ewropej. Grazzi ħafna għal żewġ minuti kellim li jmiss. Issu l-Koraw, grazzi President. Fl-aħħar qed naraw il-Kummissjoni Ewropea ħarġet blista sewda fuq dawn il-pajjiżi u entitajiet imma hemm nuqqas ta' proċess indipendenti u awtonomu biex wieħed jiġġudika l-istati illi huma ta' teddida ta' kriminalità finanzjarja, jiġifier finanzi li jkun ġejjin mill-kriminalità. U irridu aħna metodoloġija tkun iktar indipendenti. Dan huwa pass tajjeb imma eh, kollha nikkonsidruh bħala l-ewwel pass hemm bżonn iċċaraw u nassiguraw illi entitajiet ġuridiċi u oħrajn ġejjin minn ċerti pajjiżi jkunu e- e- e- suġġetti għal kontrolli li jkunu iżjed definiti u biex u mhux hekk biss hemm bżonn ħafna xisir biex aħna ikonna illi ma fċerti pajjiżi ma jkunx hemm ikunu jistaw jaħdmu b'mod indipendenti u hemm bżonn trasparenza. U allura nixtiequ l-Kummissjoni tippubblika eh, lista biex jassikuraw ruhom li jkun hemm skrutinju pubbliku. Jiena kuntent li eh, sa tmiem din il-leġislatura minna pass tajjeb il-qudiem importanti <clears throat> lejn il-finanzi li jiġu mill-kriminalità. Din hija kriminalità illi illi għaddiet minn diversi tappi matul din il-leġislatura u passi oħra l-qudiem nieħu l okkażjonijiet biex namel stedina l istati membri biex iwettqu dan li għamilna friġi u dawruha friġi tagħhom. Grazzi ħafna. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, дами и господа! Signori, Id-din il-rapport ħames direttiva e, e, titlob fil-Kummissjoni Ewropea biex twetta analiżi fuq il-qafas istituzzjonali ta' pajjiżi kif ukoll is-setat tal-awtoriti kompetenti tagħhom u l-effettività tas sistemi tagħhom biex jindunaw b'nuqqasijiet li għandhom fil-ġlieda ta' finanzjament eh, ġej li ġej mit-terrorizmu u finanzjament li ġej eh, mill-kriminalità l-ebda stat membru ma wera ċert xi oġġezzjoni għas-setat tal-Kummissjoni ħankun ċar li lista bħal din ta' pajjiżi f'riskju jew jippreżentaw riskju issa huwa hija interessata bil-ħidma li tagħmel l-analiżi tagħha differenti mill-task force tagħha. Is-suq l-Unjoni Ewropea tippreżenta suq uniku kbir U allura huwa importanti illi eh, aħna nkunu riġiti, nkunu attenti anka minn flussi finanzjari li ġejjin minn pajjiżi terzi u li jistgħu speċjalment ikunu minn oriġini dubjuż. Iġveri negozju ma daw il-pajizi għanna nkunu attenti għal-jom jek hemm bżonn nwaqfuhom u natu sinjal l-entitajiet biex jibqgħu viġilanti. Thank you, Mr. President and Madam Commissioner. Uh, I also want to commend. Anka jien nixtieq nikkumenta fuq ix-xogħol tal-Kummissjoni li qed twettaq fuq l-istjar ta' pajjiżi terzi f'din il-lista sewda nafu kemm kbira di t-teddida s-sigurtà tagħna fl-Ewropa reati finanzjarji, kriminalità finanzjarja li daw il-pajjiżi li jaġixxu bħala safe havens u mbagħad jippumpjaw flus fl-Ewropa. U nifraħ lill kummissjoni għax-xogħol serju li għettwetta hawnhekk flimkien mad direttiva għal kontra ħasil ta' flus. U bċertu mod nixtieq ngħid li hija ħaġa ironika. Aħna fl-Unjoni Ewropea aħna bbażati fuq l-istat ta' dritt, imma Qed naraw il-Kunsill wieħed mill-istituzzjonijiet tagħna taw ifixklu l-affarijiet meta aħna napplikaw il-liġi u regolament li nkunu eh, għaddejna dinja ħaġa skandaluża. Għana l-Kunsil naraw bħala black box, kaxxa sewda. Ma nindunawx, eh, ma nkunux nafu li stati membri xikunu għedin jamlu. Umbat huma jgħidu li huma kont E, trasparenti u kontabbli allura ċittadini l-medja għandna fil-parlament nissom naraw x'nistgħu naraw għaliex ċerti pajjiżi tkunu tneħħew mill-lista sewda. Għaliex? Irridu nkunu nafu għaliex ċerti pajjiżi jkunu tneħħew. Din hija trasparenza u effiċjenza wkoll u l-prinċipju ta' l-istat ta' dritt li aħna l-kol suppost nappoġġjaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lill onorevoli Xidavan għal minuta. Grazzi ħafna, President. Eżis, kollegi, nixtieq nibda b'eżempju prattiku. Kull sena hemm ħafna studji illi juru illi biljuni ta' euro jisibu ruħom fuq is-suq fil-Ġermanja u dan għandu impatt fuq il-prezzijiet tal-proprjetà. pereżempju jiżdiedu l prezzijiet tal-kera x'imdaqqiet in-nies laqas biss eh, jistgħu eh, iħallsu l-kera l-appartament fejn qegħdin. U għalhekk naħseb dan l-isfond ir-rifjut tal-lista huwa skandlu imma kien il-pass eh, it-tajjeb għax aħna għandna bżonn niċċieldu kontra l ħasil tal-flus. U ovvjament hemm lakune wkoll f'ħafna pajjiżi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Nirmaja għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President u grazzi Sinjor Komissar tal qed hawnhekk din il-ċida tagħna kontra ħasid tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu il-frodi fit-taxxa huma prioritajiet għal kull pajjiż ċivil fis-seklu tagħna anki jekk is-Sur forsi ma qbilx miegħi, imma naħseb għandna eh, pajjiżi ċivilizzati din hija priorità tagħna u minflok hemm bżonn ngħid li hekk nawgura hekk nixtieq għax wisq tħoss eh, frustrazzjoni kbira forsi l-ar ta' l-aħħar żminijiet. Maċċeranza ċara tal-istati membru tal-Kunsill rifjutaw abbażi ta' metodoloġija u mhux abbażi ta' trasparenza il-lista proposta mill-Kummissjoni. U dinja ta' frustrazzjoni kbira xejn mhu perfett, il-lista ma kinitx perfetta, imma din kienet tkun eh, bidu tajjeb li kieku għall proċess u aħna konna tkellimna wkoll fuq dan l-aspett tant importanti dan huwa riżultat li xokjana u qed jiddubita mill-dedikazzjoni tagħna, l-prinċipji tagħna, l-fiduċja tagħna stess. U għalhekk jiena nsaqsi lill-Kummissarju biex tkompli u nsaqsi lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsidra l-pożizzjoni tiegħu u ma jkunniex sitwazzjoni bħal din. Grazzi ħafna. Issa għal minuta l-Onorevoli Morell. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Kummissjoni tipproponi lista sewda ta' kontra l-ħassil tal-flus u kontra il-finanzjament ta' turizmu. Inizjattiva tajba u x'nifhmu llum x'qegħdin eh, eh, naraw hawnhekk illi l-Kunsill proba' fettaq din il-lista u Nafu dawn il-pajjiżi huma eh, opaki, anzi se nieħu żewġ eżempji kif nistgħu niċħdu l-implikazzjoni ta' pajjiżi bħal Panama jew l-Arabja Sawdita, l-implikazzjoni eh, tagħhom kważi kriminali f'mument meta l-popli Ewropej qed jitolbu għall iktar trasparenza l Panama Papers jagħmel suġġett ta' perkiżizzjoni illi konkludow il-partiċipazzjoni fil-ħasil tal-flus u l-Arabja saudita nafu sew ukoll illi hemm individwi illi parteċipaw fil-finanzjament ta' Daesh u eh, dan il-pajjiż ma setax jinjora dal-fatt u għalhekk Meta nitkellmu fuq il-falliment ta' Ben Sharman u ta' ċittadini Ewropej, il-Kunsill iddeċida u lek il-Parlament Ewropew hemm bżonn jirrifjuta biċ-ċar dan l-iskandlu demokratiku. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Diaz de Mera. Sur President, il-Konsil rifjuta l lista ħażin u biex nevitaw li nużaw dan l-istrument għal fasil tal-flus jew għal finanzjament ta' terrorizmu imma parti minn strateġija biex inkunu nistgħu nilqgħu għal din l-isfida għal din it-teddida u għalhekk aħna f'Lulju diġà kellna d direttiva u l-artiklu 9.2 jagħti fakultà lill kummissjoni għat delegati biex tentifika dawk il-pajjiżi terzi illi eh, għandhom dawn id defiċenzi strateġiċi u għalhekk din il-lista anke mhijiex perfetta hija neċessarja li l-entitajiet finanzjarji isaħħu l-kontroll tagħhom huwa neċessarju illi nkunu nafu dawn il-pajjiżi intuhom il-żmien biżżejjed biex ikun jistgħu jagħmlu r-riforma tagħhom fis-sistemi tagħhom. U mhux ninkludu dawk il-pajjiżi li diġà qegħdin f'proċess avanzat ta' riforma. U għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn illi naraw dawn l-istati kollha u ntuhom biżejjed żmien biex hekk ikunu jistgħu jagħtu jagħmlu l proċess kollu kemm hu biex isowu l-istaw tkun effiċjenti kemm jista' jkun. U f'dan il-kuntest hemm bżonn ikollna mekkaniżmi b'saħħithom biex nilqgħu l pressjoni leġittima ta' pajjiżi terzi illi ma jkunux jixtiequ jkunu assoċjati mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament ta' terriżmu ma fl-istess waqt eh, jkun hemm Eh, wisq lassizmu li ma jkunx l-benefiċċju tagħhom u għalhekk issa niġi issa suġġett ta' eh, Russja bl iskandli kollha tagħha. U aħna nafu illi f'dan il-kuntest sur President il-Kummissjoni hemm bżonn li tikkonsidra l-opinjoni wkoll tal-Parlament li tennejna għal darba darbtejn. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu l-kelma l-Onorevoli Farija. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sigurtà taċ-ċittadini f'dawn is-sistemi finanzjarji hemm bżonn tiġi mħarsa mill-attivitajiet illegali u l-finanzjament ta' terrorizmu jew l-ħasil tal-flus nistgħu nagħmlu lista eh, ta' dawn il-pajjiżi abbażi ta' riski identifikati jiġifieri flussi kapitali bejn strutturi opaki jew kumpaniji suspetti jew attivitajiet oħra li jistgħu jippromovu t-taxxa tal-evażjoni tat-taxxa. Grazzi għall Europol u organizzazzjonijiet oħra qed iżidu dawn il-pajjiżi fuq il-lista. Maħniex qed nitkellmu fuq eh, sanzjonijiet ekonomiċi jew bojkots diplomatiċi għalhekk ma nistax nifhem għaliex il-Kunsill qed jirrifjuta il l-Unjoni Ewropea hemm bżonn toħroġ b'riżultati skont l-impenn li ħadet biex ukoll ngħinu dawn il-pajjiżi jiġġieldu kontra l-finanzjament tat-terrorizmu. Mm, ovvjament m'hemmx pajjiż li jkun kuntent li jidher fuq din il-lista aħna se nippruvaw anki b'taħdiet bilaterali biex eh, joħorġu minn dik il-lista. Imma nafu kemm bi insibuża l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata kif ukoll it-terroriżmu għal pajjiżna u hemm kwistjonijiet fejn l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkun maquda u titkellem bleħen wieħed. U għalhekk il-loġika tajdinna illi għandna bżonn illi nużaw il-prevenzjoni mhux il-kura. Grazzi ħafna għalaqna l-lista tal-kelima se morru għas-sessjoni ta' KHDI għandna tliet tal-bit Sur Marjas għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-ħasil tal-fluss legalizzazzjoni eh, ta' dħul minn attivitajiet illegali mill-evażjoni tat-taxxa hemm bżonn niġilduha u billi l kummissjoni kienet konvinta illi jkollha lista sewda ta' pajjiżi illi għamlu l-evażjoni tat-taxxa naraw li l-Kunsill ma jgħidx segwi din il-proċedura il-Kunsill qed jimblokka l pubblikazzjoni ta' din il-lista sewda li għandha l-pajjiżi illi jevedu t-taxxa għaliex għax tinkludi l-Panama, għax tinkludi l-Arabja Sawdita u għalhekk imbagħad għandna kwistjoni oħra t trasparenza. Meta nitkellmu fuq il-Kunsill, meta nitkellmu fuq il-Kunsill, qegħdin nitkellmu fuq liema pajjiżi, il-pajjiżi kollha fil-Kunsill li kienu kontra ir-ratifika tal-lista tal-Kummissjoni. tal lista tal kummissjoni jekk le nixtieq inkun naf li huma l-pajjiżi speċifikament illi eh, tkellmu fuq l-ostakli imma wara l kelma kunsill hemm nuqqas ta' trasparenza u l-politika ta' pajjiżi ma' kopertu li aħna nixtiequ tweġiba. Nixtieq l-Onorevoli Ministru tweġiba speċifika. Grazzi ħafna. Issa s-Sinjura Bilba Barandika l-minuta. Grazzi ħafna, President. Din il-lista eh, ma nafux eżatt min huma, ma nafu min huma. Imma jiena ovvjament ma tantx nħobb l-imġiba tal-Kunsill jiena għanzi nifraħ lill komissjoni u lill kummissarju u għandha l-appoġġ tagħna. L-imġiba tal-Kunsill hija ħażina l-bosta raġunijiet l-ewwel net naqas mill-fiduċja u kredibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej u wkoll għaxija hija imġiba hija ta' preġudizzju għal kulħadd Għandna hemm bżonn ukoll ngħidu li hemm bżonn illi dak li huwa trasparenti huwa <coughs> dawk illi huma l-protezzjoni ta' l-interessi u għalhekk għandna bżonn ukoll għalhekk għandna qegħdin quddiem eh, kwistjoni ta' etika kollettiva ta' prassi li huma ta' preġudizzju għal dawk li huma pereżempju trapizi Ewropej dawn huma kollha eh, suġġetti importanti għal stati membri kollha. U hija l-Unjoni Ewropea li wara kollox tħallas imħabba pereżempju l-prestiġu u għalhekk dan hu riżultat ta' populizmu. u għalhekk nixtieq insaqsi r-rappreżentant tal-Kunsill li huma dawn ir-raġunijiet għax intkom irrifjutajtu l lista jekk ġobkom għalmenu għajdinna tnejn minn dawn ir-raġunijiet. Grazzi ħafna. Issa s-sur Ferenz għal minuta, jekk jogħġbok. Ma saqsejtx għall kelma, Iva, nadilek il-kelma. Sorry, Mr. President, I misunderstood the name that you said. Um, this sounds a great idea, combating terrorism. Il-ġida kontra terrorizmu ħadd ma ħadd li huwa iktar favur dan ejjew il-koll inwaqfuhom milli jagħmlu l-affarijiet li jridu jagħmlu iżda l-ewwel nett Mbagħad indunajt b'xi ħaġa, id-dibattiti kollha li għaddejt illi smajt illum ħafna drabi waħda mill-affarijiet li tissem hija jekk inti daqshekk inti frustrat ma tistax taqbad il-banek il-bankiera li finanzi ma tistax tħares lejn il-kontijiet fil-bank kemm trid u mbagħad jekk hux konvenjenti illi ħafna drabi li nitkellmu dwar ir-Russja terroristi u ħafna kriminali irridu naslu għalihom iva irridu inħarsu lejn il-kontijiet tagħhom irid ikun hemm iktar seta tal-awtoritet finanzjarji u nelenkaw ċertu nies li ma jkooperawx. Forsi dawn huma argumenti fittizji jiena pol daqsxejn sospettus. Iva, ġida kontra t-terrorizmu naqbel iżda qed nara li forsi wieħed forsi l-aħjar ħaġa li jagħmel li ħares lejn il- il-kontijiet tal-dak li jkun. Grazzi ħafna għaddu ċajna l-proċedura kaċ tijaj, fissem il-Kommissarju Jurova Kjoġbok. Grazzi ħafna President Onorevoli Membri, Iva, din hija l-ewwel darba illi aħna qegħdin naħdmu fuq dan din il-lista autonoma ta' dawn il-pajjiżi terzi ta' riskju għoli u aħna smajna meta konna qed nippjanaw dan u niddiskutu d-metodoloġija dwar dan u l-kriterji illi aħna li ħajintużaw għal valutazzjoni illi ħatkun biċċa xogħol diffiċli, ħajkun hemm bżonn ta' ċertu konsulenzi, ħajkun kwistjoni sensittiva għax qed naħdmu f'kuntest ta' ġeopolitiku u konnessjoni ta' diversi stati membri illi ħajkun forsi xi ħaġa skomda iżda konna nafu mill-ewwel illi hija xi ħaġa bżonjuża għax dan il-pajjiżi terzi huma element importanti ta' dak kollu li nagħmlu kontra l ħasir ta' flus u l-finanzjar tat terroristi. Dan huwa l-element importanti tas sistema kollha kemm hi. U nirrepeti għal darb'oħra illi dan huwa li nagħmlu fl-ambitu fil-ġlida kontra tal-attività kriminali organizzata fejn iridu nkunu aħjar minnhom fil-kwistjonijiet ta' prevenzjoni sistematika din hija kwistjoni ta' prevenzjoni u irridu nkunu konxi dwar kif is-settur finanzjarju huwa konness u jekk irridu li jkollna sistema sigura m'għandna inħallu ebda djufijiet u U kull darba li niddiskuti dan mal awtoritajiet mal-prattikanti, mal-esperti konċernati, dawn kollha dejjem għandhom ċertu messaġġ importanti li naqtaw il-fluss illiċitu ta' flus ġewwa l-Ewropa għax dan huma l-flejjes li qed jiffinanzjaw il-terrorizmu u l-kriminalità dan huwa li qed nagħmlu u jiena nibqa konvinta li l pajjiżi li aħna elenkajna huma parti mill-lista. L-istess ħin naraw li rridu naħdmu mal-istati membri konċernati dwar il-miżuri proċedurali għax dawn kienu fil-qofol tal-kritika illi aħna smaqlajna mill-istati membri jiena naqbel illi forsi rridu jkollna iktar trasparenza u dan smajtu wkoll f'din is-sala u f'din id-dibattitu tal-lum li tixtiequ li taraw daqsxejn iktar valutazzjoni bir-reqqa Irrid ikollna iktar ċarezza, irrid ikollna sidja mill-naħar tal parti tal-Istati membri jridu nivverifikaw għal darboħra jekk l-Istati membri humiex disposti jikkooperaw u jekk aħna naraw illi din ir-rieda li hija kaġun tal-interess ġenwin parti tal-Istati membri fil-ġlida kontra l-attività kriminali organizzata u terrorizmu jiena nispera u jiena nemmen illi aħna ħansibu din id-disponibilità mill-istati membri għax l-istati membri iridu jkunu jafu illi fis-sistema fejn l-istituzzjonijiet finanzjarji u s-sistema finanzjarja per se m'għandha ebda ost frontieri fl-Ewropa l-istati membri individwali ma jistgħux jiġġieldu kontra dawn il-fenomeni perikolużi għandha tkun biċċa xogħol konġunta u dan qed nippruvaw nagħmlu. Il-Kummissjoni ser taħdem żewġ aspetti paralleli. Di parti waħda ħa naħdmu mal-istati membri, mal-parlament, dwar il-kwistjonijiet proċedurali, ħan nistudjaw il-metodoloġija, ħan nistudjaw ukoll il-kriterji. Naħseb li il l-kriterji huma kriterji preċiżi u ħanużawhom kollha kemm huma kienet valutazzjoni oġġettiva għabbażi ta' kriterji li konna nafu bihom qabel, iżda aħna ħanaħdmu dwar dan mal-azzjonisti konċernati u t-tieni aspett huwa xogħol parallel mal-pajjiżi li huma elenkati ma dawk illi huma disposti li jeleminaw ir-riski di parti tagħhom. U jiena diskutejt ma' diversi uħut minnhom li ma jixtiequx li jkunu f'din il-lista din hija l-istedina <clears throat> li neliminaw ir-riskju min-naħa tagħkom. Irridu li naraw l-imsieħba li ma jkollhomx iktar nuqqasijiet u naħseb ħankunu ċari dwar dan. Dan ħajkun aspett ta' xogħol ma' dawk il-pajjiżi elenkati u t-tieni aspett huwa l-aspett ta' xogħol ta' valutazzjoni mal-pajjiżi li huma fil-grupp tnejn illi fil-fatt hemm ir Russja u pajjiżi oħrajn illi intom kontu qegħdin issemmu f'dan l-istess dibattitu. Jiġifieri il-messaġġ tiegħi għall-istati membri huwa illi mhux mussana ta' qalbi il-magna għaddejja ġmina, ir-ritmu għaddej, ħankomplu naħdmu biex nindirizzaw l-obbligi tagħna li għandna fil-liġi ħanamlu dak li huwa meħtieġ u ser nerġaw lura bil-lista il-ġdida iktar il-qoddim din is-sena. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kummissarju. Naddi l-kelma li senjura ċot tal kunsill Il-gruppi kollha politiċi u diversi mistoqsijiet aħna nixtiequ li nisimgħu il-risposti tiegħek. Onorevoli Membri, Sinjuri, jiena smajt il-kontribuzzjoni tagħkom u smajt l-interventi tagħkom il-Kummissarju jiena nieħu din l-opportunità biex nerġa' nafferma l-importanza l-Presidenza tal-lokal ġlieda kontra l-ħasil ta' flus u t-terrorizmu. Kif semma preċedentement, il-Kunsill ħass illi kien hemm diversi problemi fil-proċess kif sar mill-Kummissjoni. Jiena Qed nagħmel kuraġġ il-fatt li l-Kummissarju Rog diġà qalet li l-Kummissjoni kienet taf illi uħud ħassew li ż-żmien għall konsultazzjoni kien żmien qasir. U anke rikonoxximent li l-proċess ser jittejjeb fil-futur. Aħna lesti illi nissoktaw illi naħdmu mal-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Il-Kunsill m'għandu ebda pożizzjoni dwar l-elenkar ta' kwalunkwe pajjiż partikolari. Ir-raġunijiet għall oġġezzjonijiet tal-Kunsill għall-lista huma magħrufin u kienu dawk li kienu ġew ippreżentati fl-intervent inizjali tiegħi jittrattaw il-proċess illi għamlet il-Kommissjoni biex waslet din ir huma maċċarati fil listqarrija tal-Kunsill. Il-Presidenza ser tibqa' disponibbli għal skambju dwar dan l-istess suġġett kif inhu meħtieġ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. il-proposta ta' rezoluzzjoni il-vot ser isirna il-ħamis li ġej il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa r-rapport ta' Carlos Coelho is-sistema ta' informazzjoni dwar il-viża. Naddi l-kelma lis sur Coelho għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, Ministru, kollegi Qatt ma nieqaf nfakkar lil kulħadd illi x-Schengen u l-moviment ħieles huma s-suċċess tal-integrazzjoni Ewropea iżda dan kollu jeħtieġ ċertu miżuri li niggarantixxu s-sigurtà tal-fruntieri tagħna, kooperazzjoni bejn forzi tal-pulizija fit-territorju tagħna. U jeħtieġ ukoll li jkun hemm politika tal-viża komuni, ċewwe avviċinament komuni għal dawk illi legalment jaqsmu l-frontieri tagħna biex jiżurulna, biex jistudjaw jew biex jaħdmu. Is-sistema tal-VIS hija li huwa l-iktar aspett viżibbli bħalissa dawn huma limitati għat-turisti li jkollhom waqfa qasira fl-2017 kien hemm iktar minn 16 miljun viża li nħarġu mhux biex it-turisti li jidħlu miljun miljun miljon ta' ħaddiema daħlu fl-Ewropa iktar minn 800,000 ġew iżulna u, dawn in-nies jibbenefikaw ukoll mill-moviment ħieles però mhumiex irreġistrati f'ebda database Ewropea li iktar inkwetanti huwa li kull stat membru jiddeċiedi li ma verifiki huma suġġetti għalihom. U hemm kategorija tal-aħħar investituri ewlenin il-gold visas illi jinħarġu minn 20 stat membru dawn mhumiex koperti mill-VIS u mhumiex suġġetti għal ebda verifiki jew verifiki oħrajn bħalma huma s-sistema tax Schengen. Nixtiequ riforma fil-VIS u din ir-riforma tagħmel sens jekk il-visas u l-permessi ta' residenza fostom il-gold visas ikunu reġistrati fil-VIS u bekk jiena sorpris u mħasseb dwar il-fatt li l-grupp tal-SND għandu jbiddel l-opinjonijiet tiegħu meta vvotajna r-rapport fil-Kumitat Parlamentari aħna appoġġajnija issa ħajsegu d direzzjoni tal-kollegi tal-GUI. Id-distinzjoni tal-viżas ma tagħmilx sens dawk li jixtiequ li jingħataw viża biex jitlu fl-Ewropa jridu jkunu suġġetti għall-istess verifiki fl-Ewropa kollha kemm hi. Dawk it-turisti u l-viżitaturi li joqogħdu fit-territorju tagħna l-inqas żmien huma soġġetti għal verifiki, però meta xi ħadd jiddeċiedi li jiġi jgħixaw permanentament illi jixtiequ jakkwistaw id-drittijiet mhumiex suġġetti għal verifiki illi huma laqas ħarira simili għalhekk Permezz ta' din ir-riforma l-għonet rridu niggarantixxu li l-vizas kollha u x'inhu t-tul tagħhom awtomatikament jiġu soġġetti għal verifiki ta' sigurtà. Rridu nirrispettaw drittijiet fundamentali, prinċipji ta' proporzjonalità, waqt li fl-istess ħin garantixxu l-investitur russu eh, li eh, għandu xi mandat ta' arrest ma jistax jingħata eh, viża Ewropea. Kull ċittadin ta' pajjiż terz se jkollu jgħaddi minn daw il-verifiki ta' sigurtà anke qabel ma dil persuna tidħol fit-territorju Ewropew. Minħabba raġunijiet ta' sigurtà, il-Kumitat ta' Libertajiet Ċivili tal-Parlament ftiem li din iż-żieda tinkludi impronta digitali eh, mill-età ta' sitt snin. Dan jipproteġi eh, l-identità ta' tfal għat traffikar fost affarijiet oħra. 15.000 persuna jiġu traffikati kull sena dan inkludi tfal, allura rridu nagħmlu eh, namlu xi ħaġa e kif naraw din l-istampa. Sur President, b'dan din is-sistema se nagħmluha aktar faċli biex eh, noħorġu il se nwaqfu il-vizas shopping, niprevjenu il-kriminalità u nipproteġu it-tfal tagħna aħjar. Ġifieri qed nagħmlu titjib aħjar fil-qasam ta' sigurtà eh, pass ieħor għal Ewropa ta' ċittadini. Grazzi. Grazzi. Fissem il-Kummissjoni il-Kummissarju Vanopolis. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net eh, Permettu li nibda billi nirringrazzjakom għal input tagħkom li rapporter li shadow rapporters għal ħidma li għamlu fuq il-proposta li qed niddiskutu lejla. Kolla kemm aħna nafu li kull sena miljuni ta' ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea jidħlu fl-Unjoni Ewropea bil-viża eh, biskop ta' eh, terminu qasir u anke dawk twal. Il-maġġoranza tagħhom huma vjaġġaturi leġittimi eh, li jidħlu jvjaġġaw fih dan l-istati membri b'mod leġittimu. Il-sistema ta' informazzjoni tal viża ti permetti għal verifikaw fil-frontieri esterni u fil-konsulati madwar id-dinja illi dawn il kondizjonijiet jintlaħu. Madana kollu għad fadal eh, nuqqassijiet li rridu jiġu indirizzati. Bil-sistema ta' informazzjoni tal-viza il-ġdida se neħu il-blind eh, spots u natu l-autoritajiet tagħna l-informazzjoni li għandhom bżonn biex jagħmlu xogħolhom b'mod adegwat. Ma nistgħux nippermettu lil kriminali u terroristi potenzjali biex jidħlu fl-Ewropa mingħajr ma nkunu nafu bjom. Jina dinetta kemm il-darba li l-Ewropa mhijiex fortizza u qatt misessir fortizza. Iżda fl-istess ħin rridu nkunu nafu min qed jaqsam il-frontieri tagħna. Eżis kollegi, il-Kummissjoni tilqa eh, l-appoġġ tal-Parlament fuq l-objettivi prinċipali tal-proposti tagħna. Ippermettu li nsemmilkom l-iktar punti importanti. L-ewwel net, ir-rabta bejn il-sistema ta' informazzjoni tal-viża għal sistema ta' dħul u ħruġ tal viza tal-ITS tal-informazzjoni ta' Schengen, il-sim tal-informazzjoni ta' Schengen, dan se jgħina biex eh, naraw eh, u niskopru u nidentifikaw kull persuna li tista' tkun ta' teddida għas-sigurtà tal-Ewropa. It-tieni net, l-identifikazzjoni tal-vizas fuq medda ta' żmien twila eh, illi bħalissa mhijiex informazzjoni li tiġi maqsuma fuq livell Ewropew. Din tippermettilna eh, u l-awtoritajiet tal-immigrazzjoni biex niddeterminaw mal kemm jista' jkun jekk id-dokumenti li jiġu preżentati lilhom huma validi u jekk eh, ġewx Eh, fidejn persuni li forsi mhuwiex intitolati għal dawk id-dokumenti. U kol, eh, fir tal- eh, tal-autoritajiet nazjonali biex ma jillegalizzawx il-prezenza ta' ċittadini terzi li ma jilħqux il-kriterji bażiċi ta' sigurta tal-Unjoni Ewropea bħal persuni brabtiet ma' gruppi organizzazzjonijiet terroristi jew networks ta', ta terroristi marufa magħna qed nagħlqu ċirku malu fuq is-sigurtà. U fl-aħħar net, eh, fil rigward tal-informazzjoni tal-applikanti tal-vizas eh, se jkun preżenti staf f'din id-database. Din il-miżura flimkien mal-awtorizzazzjoni għal Frontex biex dawn ikollhom aċċess eh, u li ħajfaċilita l-identifikazzjoni u riammissjoni ta' immigranti irregolari eh, marufa bekk insaħħu l-effiċjenza tal-politika Ewropea mhux biss marbuta ma' pajjiżi terzi iżda wkoll ma' pajjiżi oħra li m'hemmx qabil magħhom. L-intenzjoni biex insaħħu l-kapaċità tagħna biex niprevjenu l kriminal u nsaħħu l proċessi legali l-Europol u l-autoritajiet tal-forzar tal-liġi se jkollhom aċċess aktar liberu għal informazzjoni bħal detenzjoni u investigazzjoni ta' offizi eh, terroristiċi jew kriminalità serja oħra. Aċċess għal-sistema ta' informazzjoni tal-viza se tkun miftuħa wkoll għall autoritajiet tal-forzar tal-liġi għal eh, pajjiżi li qed jippruvaw sibu persuni mitlufa u vittmi wkoll ta' traffikar. Dan l-aċċess se jkun dejjem eh, isir brispet brispett mal-rabtiet kollha marbuta mal-protezzjoni tad-dejta tal-individwu. Dan l-upgrade huwa parti mill-pakket tal-Smart Order u parti mill-interoperabilità. U huma il-pedamenti ta' dan il-proposti allura għandhom ikunu prezentati permezz ta' proċess leġislattiv u għalhekk nixtieq nirreferi għal numru ta' bidliet li ġew proposti eh, f'dan ir-rapport. L-ewwel nett infakkarkom li l-inklużjoni tal-informazzjoni għal permess ta' residenza huwa marbut ukoll mal-kwistjoni tal-Golden Visas kif nirreġistraw eh, l-vizas skolla ġo sistema unika Ewropea eh, se solvi eh, problema ta' vizas li nataw b'mod duplikat. Jina nifhem li l-Parlament rritiħu din il-miżura pass il qoddim u jipprovdi il-ħazna u l-verifika fiħdan il-sistema ta' informazzjoni tal-viza fiħdan dawn id-dokumenti mill-moment tal-applikazzjoni sabiex nassiguraw kontroll aħjar tal-ħruġ tal-vizas. Aħna qed inħarsu mod pożittiv lejn din il-proposta tinenet rigward il-verifiki il verifiki differenti li jkun hemm fir-rigward ta' sigurtà ma nistgħux neskludu informazzjoni li mhix se tkun preżenti f'din id-dejta. Rridu naraw eh, kif diġà ksibna l-dokumenti li qed naqsmu li huma relevanti fl-ITS għandhom ikunu relevanti u għandhom ikunu standard ukoll f'dan il-każ. Ja kwestjoni ta' koerenza u konsistenza l-standards ta' verifiki ta' ċittadini pajjiżi terzi li jistgħu jidħlu eh, fl-Unjoni Ewropea eh, mingħajr il-viża m'għandhomx ikunu aktar ibsa minn eh, persuni li jistgħu jidħlu fl-Unjoni Ewropea permezz tal vizas Il-Kummissjoni proponiet ukoll li taġġorna regoli tal vizas għal AIS Iżda huwa importanti li nassiguraw li l-aċċess jibqa' wieħed bilanċjat u mhux detrimentali għall-effiċjenza tal-proċedura. Pereżempju, jekk inżidu l-obbligu biex eh, nikkonsultaw pereżempju database l-ewwel iridu nagħmlu l-aċċess disponibbli. Rabba punt. Rigward l-impronta digitali ta' tfal irridu noqogħdu attenti għanna proposta biex nizlu eh, l-età tal-impronta digitali għaliex irridu nelbu il problema tal-traffikar ta' tfal b'mod aktar effettiv. Jina nassigurakom li din dan huwa objettiv li aħna kollha kemm aħna rridu nilħu. Nifhem it-ħassib tagħkom fuq eh, drittijiet fundamentali ta' tfal u aħna ninsabu inkwetati wkoll. it traffikar ta' tfal eh, huwa abbuż u abbuż ta' drittijiet fundamentali tan nies. L-istatistika turi li bejn 1500 u 2000 eh, tifel u tifla mm, taħt l-età ta' 12 sena minn pajjiżi terzi huma vittmi ta' trafikar fiż-żona Schengen u bejn 3200 sa 4000 għal etajiet bejn 12 u 17 sena huma vittmi l-bicċa kbira minn dawn l-tfal huma tfal jiġu minn pajjiżi li tżiġġejjin fejn hemm l-obbligu tal-viża. Fejn iridu fil-fatt tnaqqis tal-età tal-impronta diġitali tista' twassal ukoll biex ikollna suċċess f'dan il-qasam. U permettu li nikkonkludi bl-aktar punt importanti għaċ-ċittadini tagħna. Eh, l-drittijiet fundamentali bħal dejjem se jkunu fil-qalba tal-politika tagħna, inkluża l-tfassil ta' sistema ta' informazzjoni li se noħolqu. Ir-rapporti kollha fuq l-andament se jindikaw li l-implementazzjoni tagħha qatt ma tikser id-drittijiet eh, tal-protezzjoni jew drittijiet fundamentali. Ma hemm kien hemm l-ebda ilment irreġistrat kontra eh, sistema tal-vizas, eh, tal-informazzjoni tal-vizas fl-ewwel snin tal-funzjonament tiegħu u ħammorru pass lilin. Il-protezzjoni ta' data mid-design prinċipali huwa hemmhekk ridu naħdmu f'dan l-istatus ma fit-trialogi tagħna biex inkomplu ntejbu l-istandards tagħna iżda rridu nibqgħu effettivi u ma morrux li lin mill-objettivi prinċipali tagħna. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u eh, nistenna bil-ħerqa dibattitu tagħna hawnhekk. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Fissem il-Kumitat tal-Budget, is-sor kien għandu l mikrofnu għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Permettu li nibda billi nirringrazzja l rapporter ta' xogħol eċċellenti li għamel. Il-Kumitat tal-Budget jappoġġja l-kummenti li saru minnaħat tar rapporter eh, fir-raba ambitu. Ovvjament huwa essenzjali jekk irid ikollna sistemi integrati tal-IT, speċjalment marbuta mal-sitwazzjoni transkonfinali tal-viża. Irid ikollna dik is-sistema sabiex nkunu nistaw eh, niġġieldu kontra eh, frodi tal-identità eh, duplikata u rridu nistabilixxu l-identità b'mod aktar sempliċi għal għaliex bekk nkunu nistaw nxekklu l-kriminalità u dan jirrikjedi ħafna investiment u l-kalkoli. Skont il-kalkoli għanna bżon 461 miljon euro uh, tul periodu ta' 10 snin. Iżda jina konvint minn kjell din hija somma kbira, konvint li ċittadini tagħna l intom se ssaħħu s-sigurtà allura hija nefqa eh, tajba. Iżda rridu nkunu ċarissimi li eh, bejn l-2019 u l-2020 biss il-mir budġetari se jkunu disponibli taħt l-MFF il-ġdid. Ġifiri, dawn irridu jkunu prezenti minn qabel. Allura nħeġġeġ din il-Kamra biex tkun ċara ħafna u dal-fat li jekk nimxu f'dik id-direzzjoni il-Parlament li jmiss irid jipprovdi l-mezzi neċessarji għaliex inkella se jkollna l-adam iżda l-proġett għatmu ħajkun l lest. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fissem il-gruppi politiċi issa fissem il-PPE is-sur Nadir għal minuta u nofs. Grazzi, President, Signori, Su Kommissarju. Sistema ta' informazzjoni tal-viza hija element importanti fis-sigurtà tal-Unjoni Ewropea tippermetti l-awtoritajiet biex jiċċekkjaw il-validità tal-viża eh, dejjem qed nitkellmu fuq l-ispazju ta' Schengen. Il-vizas ta' u kol il-vizas ta' xor dak li nidwom short term tiġu inklużi għonek jiena nilqa il-proposta tal-kommissjoni ġifiri biex nżommu eh, l-informazzjoni dwar il-vizas ta' li kunu fit-tul l awtoritajiet ehm, iridu wkoll ikollhom kull informazzjoni li se jkollhom bżonn inkwantu għal validità tad dokumenti li jintużaw. Ir-riforma tas-sistema ta' informazzjoni tal-visas hija importanti wkoll biex kun hemm iktar interoperabilità għal fini ta' sigurtà. U hemm bżonn li l-awtoritajiet ikollhom aċċess imma mingħajr ma jiġu minati l-data personali. Issa, il-Kunsill tal-Affarijiet Interni jrid nerġa' nħeġġu jieħu deċiżjoni sabiex pajjiżi jiġi aċċettat fl-ispazju tax Schengen biex aħna nkunu nistaw u kol nigarantixu sigurta permezz ta' din il-viss. Il-Sur Nejder Muller. Eh. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter l unrivi Kajow eh, tal ta' xogħol kbir li għamel bbażat fuq il-kooperazzjoni. Dan eh, rapport huwa element importanti ħafna fil-politika ta' immigrazzjoni tagħna u dan il-qasam huwa importanti ħafna biex ikollna azzjoni konġunta għaliex kull sena noħorġu miljuni ta' viżas eh, fl-Unjoni Ewropea. Ir-riforma attwali għandha objettiv ewlieni biex intejbu l-iskambju tal-informazzjoni relevanti marbuta mal-ħruġ tal-viżas ikon naqsim ta' dik l-informazzjoni bejn is-sistemi eh, Ewropej kollha. Dan huwa importanti mla għaliex eh, bl-isfidi ta' l-Ewropa li qed tiffaċċja rridu sistemi aktar effiċjenti li jfunzjonaw u s-sistema wara kollox eh, trid issaħħaħ il-protezzjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u l-SND kien importanti ħafna għalina biex nieħdu l-opinjoni tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tal-bniedem u l-Uffiċjali ta' Protezzjoni fl-Albanija, speċjalment marbuta mal vizas fuq meta ta' żmien twila u informazzjoni eh, li ż-żewġ rapporti fukaw fuq in-neċessità u l-proporzjonalità fihom. Għal Din il-leġizlazzjoni proposta hija marbuta mal-interoperabilità ta' sistemi u kull bidla f'kull sistema tista' jista' jkollha impatt fuq eh, sistemi oħra eh, li eventwalment se tqajjem il-mistoqsija tal-neċessità u l-proporzjonalità f'kull każ. U Eh, jirrestringi koll l-esklużjoni ta', pro, ta kull forma ta' diskriminazzjoni li nistgħu eh, niffaċċjaw. Eh, rapport però ma jiksirx id-drittijiet fundamentali, anzi itejjeb is-sigurta is-saħħa, is-sigurta bekk kizbet il-mira ewlenija tagħha. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal l-Onorevoli Sissens għal minuta u nofs l icr Onorevoli Stevens. Is-sistema ta' informazzjoni tal-viza se tipprova tipprevjeni l-frodi marbuta mal-immigrazzjoni, l-dwana u l-frontieri se jkunu marbuta ma' sistema madwar id-dinja. L-autoritajiet se jkollhom il-possibilità li jagħtu informazzjoni essenzjali għal dawk li qed jitolbu għal viża u dawk li għandhom x'intenzjoni jiżina jistgħu jitwaqfu. 60 miljun eh, viża eh, jinħarġu eh, jipprovduti kull sena Allura nappoġġja t-titjib li din is-sistema tivverifika il-cross-checking, il-verifiki kollha ta' sistemi tal-IT u l-ħażna tal-informazzjoni li tipprevjen ir-ritorn tal-immigranti illegali. U r-riforma, kull riforma anzi li se ssaħħaħ u tista' twassal eh, għal aktar titjib se nuru l-appoġġ tagħna għaliha. Għanna punt ta' partenza tajjeb ħafna u nistgħu nkomplu bin-negozjati fil-xhur eh, li ġejjin. Grazzi. Issa, fis-semra għal l-Onorevoli Depre. President, Kommissarju, kollegi. Iktar minn 48 miljun eh, talba l-viza. Sistema ta' informazzjoni tal-vizas verament anki issa nafu li huwa biċċa qodda tajba u taj, eh, li il-performance hija tajba Nixtieq nirringrazzja Sur Kowelio għal biċċa xogħol verament tajba li jagħmel u permezz dan ir-rapport is-sistema se tkun iktar tajba. Aħna naqblu ġifieri mal viza ta' li jkunu għal żmien twil il-fatt li dawn ma jinbidlux bejn stat u ieħor bekk jista' jkun hemm iktar trasparenza anki meta jinbigħu il-vizas. Aħna naqblu eh, li nifaċilitaw l-aċċess eh, tal-awtoritajiet u anki tal-Europol li kun eh, jistaw jużaw il-VIS. Anki li kunem il-fotokopji tal-vjaċ ta' min ikun qed isaqsi għal-viza li u koll nizlu minn 12 sena l sitt snin għal eh, marki ta' swaba biex bekk ikunem eh, protezzjoni aħjar għat-tfal. Nixtieq infakkar li mill-data li għanna 40% ta' tfal li qegħdin f'dan it-traffikar ta' bnedmin għandhom inqas mit-12 snin il-talbit għal-viza u kol jistaw jiġu studjati skont parametri li jiddeċiduhom għom l-istati membri u bekk ġifiri ċertu kategoriji ta' nies minn pajjiżi terzi ma jaqbżux iż-żmien allokat lihom. U Carlos jiena naħseb li l-Parlament għandu jaqbel mal-rapport tiegħek. Grazzi, grazzi ħafna issa għannom tal-gwe, il-Sinjura Verxia. Jina naħseb li ħanħosni wahdi għawnek mela fl-2014, mbeda fl-Elvis, mbad daħal fil-seħ fl-2014 minn l-2014 l-affarijiet ma tantx zvolġow tajjeb il-kontroll ġeneralizzat jiena il-xogħol li rapporter tagħna naħseb li huwa tajjeb. Semma ġifiri il-problemi, l-Interpol u anki ġifiri kif rajna fil-kas tal-ġurnalista l-Arabja Sawdita il-prinċipju ta' finalità ma tantx qed jgħod hawnhekk aħna il-sussidjarjetà aħna skandalizzati għal fatt li qed jittieħdu l-marki ta' swaba ta' tfal u li rridu nniżlu l-età tagħhom għal sitt snin. Il-proporzjonalità aħna ma naqblux ma dan ir-rapport. Ma, eh, naqblux mal-loġika u tiegħu u anki il-ħela ta' flus li se jirrikorri. Grazzi, grazzi ħafna. Bek spiċċajna il-gruppi politiċi u issa Is-Sur Lopez Aguilar għal-minuta. Grazzi, Sinjura President. Sur Avramopoulos, għedin nitkelmu fuq il-viss il-sistema l-ġdida, imma xie fisser li ikunem il-kontrolli tal-frontieri esterni biex jaħdmu fl-imkien biex ukoll jaħdmu mal-konsolati tad-dinja kollha fi żmien reali nkunu jista' tgħaddi l-informazzjoni għal dawk li jkunu qed jitolbu għal viżas fiż-żona ta' Schengen permezz tal markiet tas swaba u anki informazzjoni oħra li tinkun tinsab fuq id-dokument tal-vjaġġar. Din is-sistema nil-qawa għax ovvjament tilqa l isfidi li għandna bħalissa, interoperabilità, teknoloġiji ġodda, inkunu nistaw id-data naqduwa għal min ikun qed jitlob għal għal visa anki ġifiri nabbinawa ma' sigurtà tal-istati membri. Aħna introduċejna garanziji anki ġifiri proporzjonalità konformità ma' trattat ta' Lisbona u qegħdin nirrispettaw drittijiet fondamentali. ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, imma mhux biss fil-qasam tal-sigurtà rridu naqfu l-qudiem nagħmlu progress, irridu nkomplu naħdmu biex niproteġu wkoll dawk li jitolbu l ażil Is-sur Mami kien sal-minuta. Grazzi, kommissarju, kollegi, jina nilqa dawn l-isforzi biex l-applikazzjonijiet u l-verifiki jkunu ktar effiċjenti. Anki ġifiri skont dan il-regolament il-ġdid. Imma jiena pala membru tal-SND jiena għandi ftit tassib fuq il-privatezza per eżempju anki l-interoperabilità bejn eh, databases dan iġib ċertu eh, riskju biex ikun hemm data links u data transfer li ma jkunux legali isir abbuż minnhom. Tajjeb li konna eh, analiz ta' riskju aħjar imma qegħdin nesponu data sensittiva għal iktar riski il-potenzjal tal-vis rridu eżat napprezzawa qabel nabbinawa ma' sistemi oħra l-interoperabilità ta' sistema ta' informazzjoni m'hemm l-ebda pajjiż li jkun jista' jkun eh, responsabbli magħha. Rridu noqogħdu attenta li eh, biex ma jkunniex l-effett oppost ta' dak li nixtiequ iva grazzi. Bekk nistgħu nalqu il-lista tal-kellima morru għal sessjoni tal-catch Is-Sur Marijas għal-minuta. Iva, grazzi President. L-sistema ta' informazzjoni tal-vizas hemm bżonn li tittejjeb. U naħseb li l-miżuri li se jitieħdu f'din id-direzzjoni jistgħu jilqgħu l-istennijiet tagħna dak li għandna bżonn. Għalhekk, Sur Avramopoulos ħanejdlek punt għax in-nies li per eżempju jiġu mill-Greċja għal belġium għat għandhom bżonn il-viża. Fil-aeroporti fil ta' l germania u anke ta' Brussell hemm din il-prassi ħażina u inti irrispondejtni fit-23 ta' Novembru fuq dan il-punt u qedtli li l-ispeċifikazzjoni tem kienu fil-19 ta' frar u l-5 ta' marzu din is-sistema ta' kwarantina reġgħet iddaħlet fis-seħħ. Kien hemm il-pulizija f'kas wieħed u, u anki nistadwana f'kas ieħor. Jiena u MPs oħra ken ċekkjawna l-passaporti. Din hija xi ħaġa legali fi Brussell din se tkompli ejd li ftit sur Kommissarju, Hemm bżonn li mi jittieħdu miżuri għax dal-waqt se jkollna bżonn il-viża biex immorru mill-Greċja għal Brussell. Is-Suret Rich sistema ambizjuża wis li tqum ħafna flus, skema tal-viża li tkun tintuża l-istess mill-Unjoni kollha. Anki jekk pajjiżi differenti għandhom rekwiżiti differenti. Ġifiri, Imma mhux dawn l-affarijiet biss, dak li smajna wkoll hija li dan kollu huwa sejjajna biex niġġieldu kontra t terrorizmu. Imma il-terrorizmu bħalissa jisu qed isir mit-terroristi li jiġu mill-Unjoni, tieni ġenerazzjoni, tieni ġenerazzjoni ta' nies li jgħixu fl-Unjoni. Ġifieri miljuni ta' nies jiġu fl-Unjoni, jiġu mistiedna qegħdin U dan isu eġerċizzju ħajtek u ta' iqum ħafna flus u ta' kollox tartwis. Grazzi Grazzi ħafna. Bekk l lestu il keċtija is-sura Framopoulos għal-Kummissjoni. Kollegi, jiena nilqa il-fatt li fi żmien sena biss irnexxilna nilħu ftehim mal-Kunsill fuq li Juliza l-Sis u anki il-regolamenti tal-interoperabilità. Il-VIS, flimkien ma l-ETS u l-Entry Exit System, flimkien se jkunu pjattaforma waħda għal persuni ġejjin minn pajjiżi terzi li jkunu se jidħlu fl-Unjoni. Il-proposta tal-VIS ta' eh, insibu kaptu ta' diskrepanza li jem, anki diskrepanzi ta' sigurta, ġifiri għal min se jivjaġġa l-qasir żmien jew iktar fit-tul. Għalhekk huwa importanti ħafna li s-sistemi kunu sinkronizzati kemm jista' jkun. Jina nemmen bil-qawwa li il- dawn